Der Präsident. Il Präsident. Vielen Dank. Grazzi ħafna. Nerġa' niftaħ is-seduta kieġobkom poġġu bil-qiegħda. Il-minuti qegħdin eh, huma disponibbli jekk eh, m'hemmx ebda oġġezzjoni.